possibiltajiet ta' għazla aħjar u e, deals aħjar lill-konsumaturi. Vielen Dank, Frau Reding. Die Aussprache ist damit geschlossen. Grazzi, signora Reding. U għallura nalqu dan il-dibattitu. Il-votazzjoni għal kun ħassir għada f'nofsinar. U issa il-rapport li jmissu għal kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni tal vokazzjoni biex tiġi appoġġjat l strateġija Ewropea 2020. Tar il-rapport hija Nadja Hirsch. Il-rapporter għandha l-kelma. Point of order. Votazzjoni fil-fatt sissi l-erba għalet il-kellima. Niskuża Niskuza ruħiet jgħet il-President. Fil-fatt il-, -president. fil il il-votazzjoni sissir l-erba f'nofsinhar qed nara fuq din il-biċċa karta tijet il-President imma ma nafx għaliex ma rajtiex. Mela. Grazzi ħafna sur President, Sinjura Kommissarju, aħna għadha ħanitkellmu fuq ir-wol tal- Taħriġ vokazzjonali fil-kuntest tal-Strateġija tal-Ewropa sena 2000 tal-Strateġija Ewropea 2020 aħna għandu futawata dwar dan nafu li għandna rata tal-qad fost iż-żazzaq li hija għolja ħafna, ħafna iktar minn rata tas-soltu, għandna iktar minn 14% ukoll qatt u nafu li hemm ħafna nies b'diżabilità, ħafna nies qed ikunu żvantaġġati li mhux qed ikollhom aċċess għas suq tax-xogħol. Il-lan tal-istrateġija tal-Ewropa 2020 huwa li aħna insaħħu l-potenzjal tal-ħaddiema tagħna ħalli bekk aħna nkun nistgħu nofrulhom aċċess għas suq Ewropew tax-xogħol ħalli bekk nkun nistgħu nagħmlu kontribut pożittiv u niġġieldu kontra effetti negattivi tal-globalizzazzjoni. Importanti li aħna naraw li kun kontribut ta' kwalità tajba u fil-fatt wara il komunikazzjoni ta' Brux, fil-fatt aħna aħna din nippruvaw naraw kif aħna nistgħu ninkludu dawn il-punti fl-istrateġija tas sena 2020 u punt importanti ħafna huwa l-qasam mill-li żgħażla mhux biss permezz tal-istudju tagħhom, iżda anke permezz tax-xogħol tagħhom għandhom ikollhom il-possibilità li huma jkunu jistgħu jagħmlu xi taħriġ anke f'xi stat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea. Dina xi ħaġa importanti ħafna minħabba li jekk aħna nkunu qegħdin naraw li fil-fatt wieħed ikun jista' jaħdem fi stat membru ieħor, wieħed jista' jara illi fil-fatt jara x'hemm offrut ukoll f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea dan huwa punt li aħna dejjem irridu nqisu. Qasam ieħor huwa qasam tat-taħriġ li dejjem ikompli matul il-ħajja aħna nafu li n-nies qed jaħdmu ħafna iktar fit-tul jew nkella bilfors iridu jaħdmu iktar fit-tul nies li huma anzjan iżda xorta waħda għandhom jibqgħu jaħdmu u minħabba li jistgħu jagħmlu xogħol kwalifikat xorta waħda iżda dawn in-nies għal din raġuni jekk huma jistgħu jibqgħu jaħdmu m'għandhom ikollhom iċ-ċansi li jkomplu iħarġu lilhom infushom u jkollhom kredenzjali ġodda permezz li dan taħriġ, jiena naħseb li dan għandna nħeġġoħ kemm fost il-ħaddima kif ukoll fost dawk li ħadmu ħalli bekk aħna naraw illi jkun hemm iktar taħriġ u jkun hemm iktar taħriġ matul il-ħajja fil-fatt ma jqafqad dan it-taħriġ. naħseb li l-kol kemm aħna rridu nkomplu naraw li dan it-taħriġ naturalment irid ikun isir fuq livell parallel mal-familja kif ukoll max-xogħol normali ġifieri rridu nofru affarijiet flessibbli, offerti pakketti ta' taħriġ flessibbli ħafna. Aħna nafu li dan huwa punt li fil-faġibet ħafna attenzjoni, għandna l-proċess ta' Balonja wkoll li diġà titkellem fuq taħriġ eh, professjonali, anka fil-qasam tal-mobilità wieħed jista' jgħid ukoll li forsi wieħed ma jindunax kemm hija importanti, però kien hemm ħafna universitajiet u fil fatt diġà hemm ħafna universitajiet li qegħdin ikunu attivi f'dan il-qasam ġifieri aħna ma nistgħux ninsaw dan il-punt minn moħħna din raġuni jiena nixtieq ngħid li lesta illi naħdem mal kollegi u nixtieq ringrazzja kollegi kollha mill-partiti politiċi kollha illi ħadmu miegħi u kooperaw miegħi. Grazzi ħafna lis-Sinjura Hirsch Issa naddu immedjatament għall proċess ta' kaġ tiegħi nixtieq inni ngħaddi s-Sinjor Papadopoulou. Oskjon, Grazzi. Jina nħossi li din dan huwa rapport importanti ħafna għaliex hemm enfasi fuq l-importanza ta', ta l-istituzzjoni ta' formazzjoni u edukazzjoni fil-ħidma fid-dinja tax xogħol illum veru li kriżi ekonomika ġabet nuqqas ta' sigurtà fix-xogħol, speċjalment il-ħaddiema żgħażagħ, in-nisa anka nis bi bżonnijiet speċjali u f'dak li għandu x'jaqsam mal-istrateġija 2020 titlob b'mod ġust Eh, iktar ħidma, iktar studju, iktar preparazzjoni anka fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell nazzjonali. Għandna strateġija li ammirata hemm livelli differenti stu, u biex ikun hemm enfasi fuq l-istudenti li jħallu l-iskola feta bikrija hemm bżonn ikun hemm kollaborazzjoni sħiħa u l-istituti kollha u l-iskejjel kollha kull kulħadd il-qafas Ewropew ta' kwalifiki professjonali u l-kwalifiki ta' talimi, trasparenza, il-kooperazzjoni u l-possibilità li naffrontaw sistemi ta' talim dawn huma kollha partijiet importanti għal dan il-għan. Grazzi u issa l-onorevoli tikaw. Potenzjala pentru un viitor mai bun al Grazzi ħafna l-investiment fl-edukazzjoni taħriġ huwa importanti ħafna l-ġejjeni tal-Unjoni Ewropea. Iżda il-qat fost iż-żaza bla dubju ta' xejn nafu li għadjem qed tiżdied bħalissa 20% u l-età medja tan-tfal li u żgħażagħ li qed jieqfu mill-edukazzjoni hija qawwija ħafna fil-Portugal ukoll f'bosta pajjiżi tal-Unjoni Ewropea wkoll qegħdin naraw li s-sitwazzjoni sejra l-ar Aħna nafu li jridu nqisu l-qasma differenti ta' xollu il-dawk li ħadmu rridu jkunu iktar sensittivi, jkun iktar konxi fuq il-ħtieġa li jridu jħarġu l ħaddiema tagħhom. Jiena naħseb illi fil-fatt jridu naraw illi dawn ikunu programmi ta' taħriġ indipendenti mill-istatus tal-ħaddiem. Jiena naħseb illi wieħed irid jaħseb ukoll fuq il-mobilità ta' ħaddiema kemm dak li għandu x'jaqsam it-taħriġ iżda anke dak li għandu x'jaqsam taħriġ li jkompli għaddej matul il-karriera kollha tal-ħaddiema. Jiena naħseb l-importanti ħafna illi nippruvaw niffaċilitaw l-aċċess għat-taħriġ. Grazzi ħafna sa' Sinjura Danċilla. Mulțumesc, domnule președinte. În prezent... Grazie ħafna, sur President. Waħda mill-ikbar sfidi fl-Unjoni Ewropea bħalissa hija l-qatt fost iż-żgħażagħ fuq livell Ewropew. Aħna nafu illi qegħdin nagħtu ħafna valur għal fatt li rridu naqsu din ir-rata dan il-perċentwal 20% ta' qat fost iż-żgħażagħ. Importanti ħafna lina ħalli bekk aħna naraw illi fil-fatt nkunu nistgħu nqisu l-ħtiġijiet taż-żagħżagħ u tal-ħaddiema fis-suq tax-xogħol. Jiena naħseb illi aħna dejjem għandna bżonn ta' iktar integrazzjoni għal din raġuni l-mobilità wkoll hija importanti ħafna kemm fil-qasam tax-xogħol kif ukoll fuq il-livell individwali u istituzzjonali u anke fuq il-livell ta' gvernijiet. Jiena naħseb illi għandna nippruvaw nerbu x xkiel, nerbu mentalità ma' ristretta u magħluqa u għazin raġuni importanti aħna li nkomplu nħeġġu eh, kompetenzi ġodda ħallibek u l-ħaddim ma jkun jkun jistgħu jagħmlu kontribut tajjeb ħafna fil-kuntest tal-istrateġija 2020. Grazzi ħafna Iva. Issa, ħanatik l-opportunità sabiex titkellem ħalli nurru huwa importanti li fil fatt wieħed jibqa bil-qeda u grazzi ħafna Iva u nixtieq grazzi ħafna lir rapporter dan kien rapport eċċellenti fil fatt aħna rridu niftakru li għandna kriżi fost iż-żgħażagħ din hija kriżi ta' qatt u hija ħaġa negattiva ħafna importanti ħafna illi niftakru li hemm ħafna żgħażagħ li qed jitilqu mill-Ewropa sabiex jippruvaw isibu xorban doħra din hija xi ħaġa li tinkwetana naturalment aħna fir-rapport rajna li hemm xi ħaġa wkoll fuq eh, il-xogħol u fuq il-fatt li l-Ewropa tibqa' kompetittiva, aħna għandna bżonn ħaddiema li jistgħu jkunu jaħdmu tajba din raġuni naħseb illi rridu nkunu iktar deċiżi għal din raġuni naħseb illi aħna għandna kompetenza fuq dan il-level, però bla dubju ta' xejn aħna rridu naraw il-kwalità tat-taħriġ tkun garantita, rridu niżguraw illi fil-fatt ikun hemm bilanċ bejn it-taħriġ u l-ħajja fuq il-post tax-xogħol. Jiena naħseb li dan diġà aħna din nippruvaw nagħmlu fid-Danimarka, iżda rridu nkomplu naħdmu fuq dan. Grazzi ħafna lis sinjura Turbanen, issa bekk timmejna l proċess ta' keġġeja jisanna s-Sinjura Redin. Grazzi ħafna, Sur President, u nixtieq l lis-Sinjura Hirsch ta' dan ir-rapport ta' sekk kostruttiv ta' tal-approċċ tagħha. Jiena nixtieq li najdilla li jiena smajt b'interess kbir dak illi kellha xi tgħid minħabba li dan kien fil-fatt id-dossier tiegħi 12 sena ilu u jiena bdejt fil-fatt ninkludi il suġġett ta' mobilità fit-taħriġ li ma kienx suġġett li kien diskuss fuq l-aġenda u vera qed nieħu gost li qed nara kemm qed jaħdem il-Parlament sabiex jiżviluppa dan l-element daqshekk importanti fil-kuntest tal-enerġija ta' strateġija Ewropa 2020 ngħid kemm aħna nilqgħu dan ir-rapport li fil-fatt isaħħaħ u jikkomplimenta l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta' Ġunju tas-sena 2010. Dan din il-komunikazzjoni kienet kontribut għal l-aħħar revizjon tal-proċess ta' Copenhagen. U fil-fatt fil-komunika aħna rajna illi qegħdin aħna waslu għal provokazzjoni importanti għal aġenda ta' bejn is-sena 2011 u 2020. U aħna nafu li xi ftit mis-suġġerimenti ta' dan ir-rapport fil-fatt jikkorrispondu mal- suġġerimenti wkoll tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni. U aħna naqblu mal-Parlament fil-fatt minnaħat tal-Kummissjoni minħabba li rridu modernizzaw it-taħriġ fl-Ewropa ħalli dan ikun jista' eh, jiġbed iktar nies, ikonna għallima kwalifikati, ikonna metodi tal-talim iktar innovattivi u jkun iktar faċilitajiet. U apparti minn hekk naturalment aħna rridu naraw li konna iktar mobilità, rridu nagħtu irrida fidejn iż żaza U inħeġġu li żgħażagħ tagħna sabiex joħorġu barra mill-istati membri tagħhom u jmorru f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea ħalli bekk ikunu jistgħu jkollhom aċċess aħjar għat-taħriġ u għall-edukazzjoni. Jiena fisem il-Kommissjoni nixtieq ngħid li aħna din nagħmlu minn kollox sabiex ikun hemm iktar bilanċ bejn is-sissi u ngħinu li dawk il-gruppi li huma żvantaġġati anke permezz tal-programm Da Vinci u Aħna naturalment nieħdu gost benuna kollha li tistgħu tofrunna. Ningrazzjakom. Grazzi ħafna signora Redding bekk temmejna diskussjoni u l-votazzjoni dwar dan rapport ħassir għada f'nofsinhar u is-sessjoni li ħad tkun għada 3 fis-7 ta' Ġunju mid